tal-liġi għal protezzjoni tal-minuri. Jien nixtieq l qabel kollox ngħaddi l-kelma l-awturi tar-riżoluzzjoni l-ewwel waħda l-Onorevoli Intvelt, żewġ minuti. Jien naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna li qegħdin nitkellmu fuq illum dwar valuri Ewropej aħna minna din il-mistoqsija orali u aħna għamilna abbozz ta' rezoluzzjoni konġunta dwar il-liġi tal-Litwanja li supposti hija dwar il-protezzjoni tal-minuri. Imma l-effett huwa l-oppost għal din il-liġa kull ma tagħmel hija e, e, twassal għall-ignoranza tabu u stigma ħad tesponi lil dawk li huma zazah gay, lesbian u transgender għal-bullying u l-eksklużjoni. U għandha twassal u ħatwassal twassal għal eh, tkazbir għal dawk in-nies li suppost qed tipproteġi jew ta' dannu għal żgħażagħ. Aħna għal din raġuni kollegi li ndirizzajna l-kwestjoni. Jiena Aħna kontenta li aħna ġa eh, eh, bjaħtet ittra mill kommissarju Barro dwar it-ħassib min-naħa tal-Kommissjoni Ewropea dwar din il-liġi. U fejt għettajt li l-Kommissjoni Ewropea ħas segwija mill-qrib u biex tiżgura li l-leġizlazzjoni Ewropea eh, taqbel mal-ja konformi mal-prinċipju u l-liġi Ewropea għax nħossu li importanti, għax mux biss li komissjoni t-intervjeni meta jkun hemm kontravenzjoni tal-valuri tas-suq, imma anke valuri wkoll. Morali, l europa hija komunità ta' valuri li nafu li eh, huma rispettati mill-ċittadini Litwani, mill-maġġoranza kollha aħna Ewropej. Issa, dwar il-rizoluzzjoni eh, nifisa, kollegi, jiena nixtieq nitlobkom l-appoġġ ekspliċitu tagħkom għal din ir-riżoluzzjoni u l-emenda li tixtieq li ddaħħal referenza għal eh, direttivi li jeżistu li huma kontra diskriminazzjoni, dak li huwa minimu. Nixtieq nitlob l-appoġġ tagħkom ukoll għat-talba li hemm fir-riżoluzzjoni biex wieħed jitlob lill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għall opinjoni legali fuq din il-liġi. U eh, biex tintemm eh, kollegi naħseb li nistgħu nkunu gburin bħala Parlament Ewropej jekk nadottaw ir-riżoluzzjoni għada bi nkunu l-vuċi tal-valuri li aħna għandna fl-Ewropa. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. L-Onorevoli Luna Cech. Grazie ħafna President. Bħalma qal kellim ta' qabel dak li għanna wek fidejna u dimna hija liġi li ġiet adottata l-Litwanja e, e, li fejn valuri Ewropej u liġi Ewropea u l-libertajiet tal-ċittadini u koll edin fil-periklu il-libertà ta' dawk li huma lesbjani, gay, uh, bisexual jew transgender għax dan għandna bżon għandhom ikollhom id-dritti kollhom ħajja mingħajr biża. Din il-liġi tajt li ċerta informazzjoni uh, ta' fatt tista' tkun ta' dannu għal dawn in-nies. Dan jfisser li daw iż-żgħażagħ ikollhom bżonn ikollhom jgħixu f'ċerta f'ansjetà u depressjoni u nafu li huma żgħażagħ speċjalment li huma lesbjani jew gej jew inkella qegħdin fil-fażi fej joħorġu bħala gej lesbjani huma konfużi dwar il-ħajja li ridu jgħixu da n-nies konkretament li huma li żjed miftuħin għal dat tip ta' għal suicidju. Din il-liġi tmur kompletament kontra l-valuri Ewropej. Għalhekk eh, jiena verament kontenta Eh, meta rċevejt eh, eh, risposta ġa minn kummissarju Barro f'Lulju battu kol risposta li l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Lesbjani u Gej u l-Komissjoni ħajanalizzaw dan il-test legali u jihdu passi ulterjuri. Jien nixtieq naf eżattament x'għamiltu u x'i pjanijiet għandkom. U l-Kunsillu kol x'passi ħad jieħdu f'dak xaqsam parlament tal-Litwanja. Nafu li l-President eh, ta' qabel tal-Litwanja u dak li jem bħalissa ma moġbitux din il-liġi, imma l-Parlament qed jinsisti fuq din il-liġi, Parlament tal-Litwanja. Nisperaw li nkunu nistaw nadottaw din ir-riżoluzzjoni u eh, nisperaw koll nkunu nistaw nitolbu l-Aġenzija Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali biex biex tagħti opinjoni fuq din għalhekk għalhekk tażista teżisti din l-Aġenzija fil Eh, fid-dar tagħna Ewropea jaħandu tkun ċara li dawk iż-żgħażagħ lesbjani u gej mhux ħajjisparixxaw mill-djar eh, u mill-iskejjel għax inħabba dil-liġi. Grazzi. Grazzi ħafna, tajt il-President. Issa sassur sur Tuares. Kollegi, lan ta' din ta' din il-leġislazzjoni suppost hija il-ħarsin ta' tfal kontra kontra l-użu ta' materjal li huwa ta' dannu għat-tfal. Jekk din liġi titħol ma konniex naraw il-film eh, Blowback Mountain u ħafna affarijiet, ta' attivitajiet eh, kulturali fl-universitajiet u f'postijiet oħra li jiġi projbiti u n-nisi jiġu obbligati iħallsu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 Eh, kopja li ma kienux kontenta, aħna xħan għamlu dwar din il-liġi eh, fl aħħar mill aħħar L-14 tal-Ulju tal 2000 din il-liġi ġiet eh, approvata u diknet l-istess ġurnata li aħna għadna fl-imkien għawek għall-ewel darba bil-Parlament il-ġdid. Kienu kol l-anniversarju importanti tal-prinċipji tagħna li jiġu użati fl-Ewropa prinċipji bħal libertà, id-dritt li wieħed ikun kontent Ħajtu u kien dak iż-żmien, eżattament dak iż-żmien li fil-Litwanja kienu qed jitkellmu dwar li huma ma jippermettux dat tip ta' libertajiet. Aħna ena eh, intqajna hawnhekk li ewwel ġurnata tal-Parlament l-14 ta' Lulju għax aħna nadmir, aħna nadmir sagru niddefendu dawn il-valuri li għadni kemm għamilt referenza għalihom. Aħna dejjem nitkellmu eh, ħafna fuq dan, imma safejn safejn nistgħu naslu aħna għanna nħarsu qed jiġri fil-kodba, fil tokesijiet Il-Vilnius hija kapitali eh, kulturali, dik hija ħaġa tajba. Dak responsabilta u koll għal-belt, mux bis unuru ħaġa sabiħa, u importanti li kunem motivi tajbin għall-attivitajiet kulturali u mux affarijiet ħazina. Nisperaw li tivvotaw favur di rizoluzzjoni u nitolbu li jkun hemm opinjoni fuq is-suġġett mill-Aġenzija. Thank you, President. Can I say as a... Sir Cashman, Jiena bħala omosessuali jiena kontent li hawn ħafna qed jitkellmu kontra din il-proposta. Din il-proposta ser tikser drittijiet tal-Unjoni Ewropea fuq drittijiet tal mida mod partikolar artiklu 6 u kif ukoll id-direttiva fuq ix-xogħol u anke politika ġenerali fuq non-diskriminazzjoni. Mod interessati u din tikser ukoll konvenzjoni tal-nus modu fuq drittijiet ta' tfal minħabba li din teħġeġ diskriminazzjoni kontra eh, omosessuali li jkunu zazah. Allura l-imqiet ħaresu u xiex. Il-konservatuvi eh, fir-Renju Unit daħlu regola tisbaħ il-din fl-1980. Kien ġi da kien arwan kessa li dawn il-regoli waslu għal ċensura u omofobija. Id-diskriminazzjoni u l-omofobija li taqret il-ħajja tal-bnidem u u koll eh, qed jgħidu li dikja ħazina r ruħom ġiti kundannata di mill-NGOs fostom assoċjazzjoni tal-izveni u l-omosessuali, il-Konsil tal-Europa u l-Amnesty International u oħrajn. Din intolqot l-omosessuali zar. Din tista iżom iżazah mill-li kollom materjal għal kodba jew opri tal-arti maħluqa minn omosessuali ħanżommu nis milli jistudjaw il-xol ta' Plato Shakespeare, Oscar Wilde, Tennessee Williams, Tennessee Williams, Tchaikovsky, eh, l-mużika per eżempju ta' Elton John, jew inkella milli jammiraw persuni labu tennis bħal Marjana Rattarova. Din eh, ħatolqot eh, il-mod ta' kif jaħsbu eh, dawn iż żaza għandhom bżonn edukazzjoni mhux iżolazzjoni, għandhom bżonn eh, jitalmu diversità u jirrispettaw dak huma differenti minnhom li maħabba eh, bejn il-persuni hija irrispettiva minn dak li jkun x'tendenzi jkollu. Hemm dan it-ħassib estremist fuq ħajjitna u hemm dan il-biża li Eh, l-omosessualità hija teddida għas-soċjetà, però din hija rappreżentazzjoni għarrit. Kull soċjetà ċivilizzata hija ġudikata mhux kif titratta l-maġġoranza imma l-minoranzi. Allura ngħid li Litwani u n-nies kollha ta' madwar l-Ewropa dan il-pass perikolus erġgħu ixtħuh lill-modi. Grazzi. Issa nitlob lill ministru sabiex titkellem fisem il-Kunsill. Grazzi ħafna, President, membri. Nixtieq nibda billi nisħaq illi l-ħelsin tal-kelma u non-diskriminazzjoni għabbażi tal-orientazzjoni sessuali u l-identità sessuali huma il-bażi ta' soċjetà demokratika. L-Ewropa tagħna hija bbażata fuq għatta' prinċipju u valuri li kull stat membru huwa mistenni illi jappoġġa u jħares. Ma nistawx nistennew illi naqbżu uh, drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi oħrajn meta aħna fiħda l-Unjoni Ewropea stess ma nappoġġawx dawn il-prinċipju fundamentali id-drittijiet fundamentali u libertajiet fundamentali l-ħelsin tal-kelma u l-libertà dak li jkun jgħix mingħajr diskriminazzjoni u rekonoxxut eh, f'artiklu 6 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-artiklu 10 u l-artiklu 14 tal-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem dan il-prinċipju huma wkoll semmija fil-Karta Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem. Hemm ukoll leġiżlazzjoni fuq livell komunitarju li toffri wkoll ħarsin fuq livell Ewropew direttiva 2007 li tajt li mandux ikun hemm diskriminazzjoni fuq um, ehm, is-sesswalità ta' dak li jkun twemmin jew razza. U eh, ridna u koll dan il-ħarsina loqs moħrajn. Il-Konsil palis qed diskuti din il-proposta u l-Parlament ħareġ eh, opinjoni pożittiva. Aħna kontenti b'din l-inizjattiva u nittamaw illi din tkun tista' tiġi adottata dat. Mena, qed nitkellmu dwar leġislazzjoni Ewropea fuq livell nazzjonali l-Stati membri jistgħu jadottaw leġislazzjoni nazzjonali fuq il-libertajiet fundamentali taħt il-kondizzjoni illi din il-leġislazzjoni tħares bisħi il-leġislazzjoni primarja u sekundarja tal-Unjoni Ewropea. Jew inkella jekk taqax eh, taħt qasam uh, illi ma jaqax taħt il-kompetenza diretta tal-komunità. E, din il-liġi li ġiet adottata mill-Parlament Litwan fl-Ulju u l-emenda fil-kodiċi tal-liġi penali u għata tħassib l presidenza svediża. Imma il-liġi għadha ma taħliċ fisse. fil-fema tagħna kull liġi li għandha lan li e, ċaħat e, lil dak li jkun milli jesprimi il- dak li ħoss hija kontra tal-bniedem. Aħna edna dan it-ħassib tagħna mal-gvern eh, Litwan. Dak li għandu xaqsa mal-kwistjonijiet legali li l-istati membri għajmu fl-interventi tagħhom ta' min ifakkar illi l-Kunsill m'għandux rwol formali hawnhekk, il-kompatibilità bejn il-leġislazzjoni nazzjonali u t-trattat mhix eh, ħaġa li taqa' taħt il-Kunsill u laqas hija kwistjoni li taqa' taħt l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali wa fidejn il-Kommissjoni li tara jekk xi stat membru jkunx qed jilħaq l-obbligi tiegħu skont it-trattati. Da ma jimplikax biss illi jkun hemm trasposizzjoni adattata kif suppost u applikazzjoni tal-liġi tal-komunità, ma dan jimplika wkoll illi wieħed irid jiżgura illi liġi primarja fuq il livell Ewropew tiġi imħarsa. Im ċerta li l-Komissarju ħajajt li l-Komissjoni tista' tibda l-proċedimenti li s-soltu tagħmel meta ssib li stat membru ma jkunx qed jimxi ma' leġislazzjoni primarja u sekondarja fuq artiklu 13 ta' trattat trattat li stabilixxi l-Unjoni Ewropea, l-Komunità Ewropea, il-Kunsill eh, ikun hemm ħaseb jekk ikun hemm bażi ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' disabilità e ta' orientazzjoni sessuali razza jew twemmin. Imma xorti tkun hemm proposta mill-Kummissjoni sabiex il-Kunsill jkun jista' jibda diskussjoni dwar jekk inxem diskriminazzjoni jew le. U li ma' miżuri għandhom jitidu jekk dan huwa minnu bl-istess mod miżura mill-Kunsill skont artiklu 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea tista' tittieħed biss jekk terz mill-Istati Membri jew il-Kummissjoni resqu proposta ġustifikazzjoni soda minħabba liġi għadha ma daħliġ fis Din il-proposta għadha ma ġietx imresqa fuq il-mejda. Nista' nserħras li sa' membri l-kwistjoni ta' diskriminazzjoni kontra l-LGBT hija fuq l-aġenda tal-presidenza u ser tiġi diskussa fil-laqolja eh, fuq eh, l-ugwaljanza li aħna ħan organizzaw fl-Iżvezja f'Novembru nhar is-16-17 ta' Novembru qed nitkellmu dwar il-ħarsin ta' ġrittijiet fundamentali tal-bniedem. Umma Wieħed irid jindirizza dil kwistjoni fih dan il-qafas adattat fuq livell istituzzjonali provajt inwieġeb din mistoqsija mill-aktar mod korrett possibbli bħala rappreżentant tal-Kunsill u anke lesta illi nara kif nista indirizza l-punti li msejmija mill-Kommissarju. Grazzi ħafna sa ngħid il kummissarju Barrosa biex jitkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Sinjura Ministru. Eh, prezentat l-elementi legali ta' din il-problema. Irrit najt hawnhekk li l-Kummissjoni eh, tenniet ta' drabi il-kundanna qawwija eh, ta' ħatta kull turjet ta' omofobija. Dan il-fenomenu huwa ksur sfaċċat ta' dinjità tal-bniedem il-Kummissjoni b'mod partikolari tenniet il-pożizzjoni ta' qudiem il-Parlament Ewropew fit-23 ta' April 2007. Matul is-seduta plenarja li matula ġiet adottata rezoluzzjoni fuq l-omofobija fl-Ewropa. Fuq l-elementi li għaw taħt il-kompetenza tal komuni l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri meta huma jkunu qegħdin wettqu l-liġi tal-Unjoni Ewropea rridu jimxu ma' fundamentali dawn huma prinċipji vinkolanti tal- um, liġi komunitarja. La bosta liġi fuq il-ħarsin tal-minorenni u fuq l-effetti ħżina tal-informazzjoni pubblika parti kbira jaqgħad taħt l-ambitu komunitarju għax il-kontenuti tiegħu jikkonċerna il trasposizjoni ta' direttiva fuq is-servizzi audiovisivi u fuq il-kummerċ elettroniku. Il-Kummissjoni wkoll għarfet li l-awtoritajiet tal-Litwanja Anzi, qabel maħardit dal-abbozz li l-dispożizzjonijiet f'din il-liġi kienu ser jqajmu tħassib serju. Minħabba li mhumiex kompatibbli ma' drittijiet fundamentali u l-liġi komunitarja. Minkejja l-afżajnijom, Jider li l-verżjoni li hemm bħalissa ta' din il-liġi li ġiet adottata fl-14 tal-Ulju miex qiegħda isserraħ eh, ras il-Kummissjoni fuq dawk il-punti li semmejna. Allura l-Kummissjoni tista' biss tesprimi riservi u riservi serji fuq kemm eh, din liġi hija kompatibbli mal-prinċipju tal-ħelsin tal-kelma, prinċipju tal helsin tal kelma prinċipju tal non diskriminazzjoni u mal-drittijiet tat-tfal fostom id-dritt li huma jkollhom aċċess għall informazzjoni meħtieġa għall iżvilupp tagħhom. Il-Kommissjoni allura mhix ħatoqgħod lura illi tieħu kull miżura adottata sabiex tiżgura li jkun hemm ħarsin tal-liġi tal-komunità fostom id-drittijiet fundamentali ovvjament. Skont l-informazzjoni li għandha l-Kommissjoni, grupp ta' ħidma ġie stabilit fil-Litwanja fuq inizjattiva tal-President eh, Sinjura Kajta sabiex jiddaħlu emendi addizzjonali fuq din il-liġi. Daw l-emendi għandhom jiġu proposti l-aħħar ottubru. Il-Kummissjoni ovvjament ħa tistenna il xogħol ta' din il-Kummissjoni dal kumitat u l-emendi il-kontenut tagħhom ħanaraw x'inhu ħalli nkunu nistgħu eh, nagħtu pozizjoni definitiva fuq il-liġi kif ser tidħol fisse. U nista' biss nagħti raġun lis-Sinjura Ministru, lis-Sinjura Malmström, meta hija preċizzat li huwa fatt fidejn il-Kummissjoni illi iżomma jnejja tagħmel sorveljanza u li tipproponi u jekk ikun hemm bżonn tagħmel sanzjonijiet minħabba li xaħat ikun naqas milli ħares ir-regoli Ewropej jew id-drittijiet fundamentali. Mena, dik hija l-informazzjoni li xtaqt nagħtikom fuq li nurikom illi l-pożizzjoni tagħna kienet ċara ħafna f'dan il-qasam. Grazie kommissarju. adesso Grazie Commissario. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma l kelliema fisem il-gruppi. L-ewwel l-Onorevoli Landsbergis fisem il-PPE. Grazzi, President. Liġi li dibattejna minkejja ma ġiex infursata sa marzu fija linja waħda biss għal promozzjoni tal-omosessualità tal-minuri. Dan huwa każ eh, ħażin ħafna. Għanna li għanna jkonna mendi ċari minn dewmin Pratikament issa għanna l-affarijiet qoddimna dak li rridu nagħmlu huwa li nikkonċentraw ir-riżultaw fuq l-intenzjoni tal-Parlament. Dan din il-linja tistqar dwar il-promozzjoni tal-omosessualità fil-minorenni. Dawn huma żewġ kelmiet importanti, il-promozzjoni u l-minorenni u mhux l-omosessualità kif qed jgħidu xi il-promozzjoni għal minorenni twaslet minn adozzjoni ta' liġi. Il-promozzjoni hija azzjoni intiża li tmur lil in mill-informazzjoni neċessarja u għandha xtaqsam ukoll mal-edukazzjoni sesswali li għandha tinkludu wkoll tolleranza għall omosesswalità Jekk niftħu għajnejna sew nistgħu ninkludu aktar minn dak li qed naraw pal per eżempju tħagġiġ biex ikonna eh, tolleranza għal dawn in-nies omosessuali. Il-xandir u il-negozji qed waslu promozzjoni bħal din għal minorenni. Sinjuri, għalhekk għandna nikkonċentraw issa fuq l-opinjoni personali tagħna tkunu favur li tiftħu spazju ta' sfidi għal eh, tfal tagħkom stess? Tajab wis, dak huwa l-każ tiegħek. X'jiġri jekk kumbat minn naħa l-oħra jkollhom promozzjoni bla restrizzjoni. Jider li aħna qegħdin nitkellmu dwar ħafna affarijiet eh, ta' dottrini bħal per eżempju twemmin li kunem abbuż mentali ta' tfal, mbagħad id-dritt ta' tfal li jkollhom ħarsin minn l-abbuż stess determinazzjoni tiġi propju mill-maturità. Il-proposta tija hija li nappoġġaw il-pożizzjoni li tfakkar li żewġ il-konvenzjoni ta' drittijiet ta' tfal fil-paragrafu wieħed li mhux qiegħed jidħol fis seħħa issa u għalhekk mhux ta' prestiġu għal partijiet importanti tal-Ewropa. Grazie per Grazie ħafna. L-Onorevoli Mores għal-minuta. Grazzi, President. Missur Landsbergis ta, ta' ġustifikazzjoni xejn konvenċenti ta' din il-liġi jiena kont mistaġeb għax ħsib li ħajkun aktar jista' jiġu fistika. Il-Kunsell u l-Kummissjoni huma mħasba u dik hija triq li għandna nieħdu ta' tħassib għax dan imur kontra l-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Cashman qal Qabel li kena liġi bħal di fl-1988 din intesit fl-istorja u anke din għanda kolla l-istess eh, l-istess xorti. Għanna nħarsu l-tfal tagħna u anke l-libertajiet tagħna. Għadja li ħafna meta jkun hemm stat membru li jkun hemm li jkun tkollux eh, dawl kollu mxet fuqu u huwa diffiċli ħafna biex daw ikunu jistgħu josservaw il-liġi. Id-drittijiet fundamentali u l-anġenziji ta' drittijiet fundamentali għandhom jagħmlu xogħolhom u kif qalu l-Kummissjoni u l-Konsil hemm problemi mal-liġi eżistenti tal-antidiskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Irridu nidefendu dak li għandna u niżguraw li l-grupp ta' soċjalisti ikun jista' jikkundanna din il-liġi u din eh, hekk ħajġri li ħatintesa fl-istorja. Grazzi, ħafna. Il-kellim li miss huwa Sur Donskis għal żewġ minuti. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, kollegi. Il-liġi Litwana fuq il-protezzjoni tal-minuri kontra l-effett detrimentali tal-informazzjoni pubblika tmur l-lin mill-Litwanja u twassal għal homofobija u tmur kontra demokrazija. Din ġiet imresqa darbtejn mill-Lovas eh, Bavankus u mbagħad ma ġietx aċċettata mill-Parlament. Il-liġi ġiet evalwata mill-xandir tal-Litwanja kif ukoll dawk li jiddefendu drittijiet fundamentali u saħqu fuq il-homofobija li fija u hija ta' detriment kbir bħal pereżempju ċensura u l-autoċensura. Din għandha x'taqsam mal-ħarsin tal-minuri iżda minflok hija ta' teddida għal nies omosessuali. Għalhekk din hija teddida għal nies omosessuali u hija ta' mistħija. Madana kollu huwa diffiċli ħafna li adozzjoni ta' liġi bħal din għadha possibbli f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Personalment jiena nħares din il-liġi bħala mossa sfortunata ħafna u ma nistax neċċettaha skont l-artiklu 310 fil-kodiċi kriminali u l-214 eh, dan wassal għal kriminalizzazzjoni kif ukoll teddida u multa kif ukoll l-arrest ta' daw kollha li promovu l-omosessualità fi spazju pubbliku. Jekk dan mhuwiex omofobija u kriminalizzazzjoni tal-informazzjoni pubblika din x'inhi allura? Fl-aħħar iżda mhux l-inqas din il-liġi hija eh, ta' misħija, hija disgrazzja u tkun u qiegħda taħbi l-affarijiet kif huma għalhekk jiena nappoġġa r-riżoluzzjoni bisħiħ. Grazzi. Grazie. La parola all'onore. Grazie ħafna. Il-kellim li miss hija l-Onorevoli Romeva Irueda. Grazie ħafna. Aħna għadin f'moment eh, importanti fil-bini tal-Ewropa. Ftit żmien ilu. Ah, Aħna għax l parlament, l-ebda parlament ma kien jaddilu minn moħħu li japprova liġi bħal din. Dan jfisser li mhux xi ħaġa interna tal-politika Litwana iżda eh, naslu l-konklużjoni li għandna qudiemna hawnhekk suġġett li affettwa l-kredibilità tal-Ewropa L-Unjoni Ewropea kollha u għawek għandna tliet għawek għandna tliet instituzzjoni, ma jistgħux nibqgħu kwieta meta naraw li f'pajjiż tal-Ewropa qed ikun kriminalizzazzjoni ta' xi ħaġa daqshekk essenzjali bħal ma' min wieħed irid ikun ikollu konnessjoni magħhom indipendentment bis-sess u ta' li wieħed jitkellem dwar transsessualità, bisessualità U dat tip ta' ħaġa u li wieħed jiftaħ jitkellem fuqha b'forma miftuħa għal biex l-aħjar mona biex niżguraw li t-tfal għandhom id-drittijiet tagħhom. Aħna nitolbu li wieħed ikun jista' garanzija ta' tkabbir ta' tfal minar pressjoni fuqhom. Jifieri għandna għandna nnormalizzaw dis-sitwazzjoni mhux nagħmlu proibizzjanu proibizzjoni jew kriminalizzazzjoni ta' dan fenomenu. Eh, Szymanski per un minuto e trenta. Sur Szymanski al minuta u nofs. Sinjuri, il-liġi Litwana dwar il-protezzjoni tal-minuri ġeja mill-aspet li nħarsu l dawennis li nħarsu għom mill-perikli fil-ħajja. L-intenzjoni l-oħra kienet li tħarrisom ukoll għax il-ġenituri jridu li jiġu mħarsa. Naħseb li kulħadd jaqbel li dawn huma problemi urġenti u dawn l-intenzjonijiet għandhom jiġu rispettati u mhux kritikati. Iżda din mhix l-iktar ħaġa importanti hawnhekk għax din il-liġi ma taffetwax, m'għandix taqsam mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjonijiet kollha li tqajmu illum rigward din il-ħaġa għandhom xjaqsmu ma' liġi nazzjonali u l-Unjoni Ewropea qatt ma kellha kompetenza f'dan il-qasam għalhekk aħna kontra li nitkellmu dwar dan fuq il-livell Ewropew u għalhekk qatt ma ħanaqblu li ideoloġija tista' twassal li tmur li lin mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea għalhekk ma nistgħux nappoġġaw l-ebda rezoluzzjoni li ġew appreżentati. Grazzi. L-Onorevoli Svensson għal minuta. Tak, fru ordförande. Det handlar inte om ideologi. Grazzi, President. Mux għedin nitkelmu dwar l-ideologija unek iżda dwar l-ugwaljanza ta' ċittadini kollha. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni l kunsill għal pożizzjoni ċara dwar dan U di mhux ħaġa tas-soltu jiena konvint li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jinsabu fuq l-istess ħsieb hawnhekk. Meta l-istati vjolaw id-drittijiet fundamentali qegħdin nitkellmu dwar rispett tad drittijiet bażiċi tal-bnedmin. Din hija xi ħaġa li għandha tapplika l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea fil-prattika. Din il-liġi tfisser li kwalinkwe informazzjoni tal-persuni LGBT ta' tispiċċa tkun illegali. Ejja naħsbu dwar dan li dan ikun hemm proibizzjoni li wieħed jiġġielet għall-ugwaljanza tan-nies kollha ikunx ikun l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Din il-liġi tmur kontra l-drittijiet fundamentali u laqqas ħanqot not kemm hemm violazzjoni ta' drittijiet ftar fundamentali. Jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni u nittama li l-Parlament jista' jkun maqud għada kemm għada maqud kemm jista' jkun meta nivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. E, ora la parola agli altri. Grazzi ħafna. Issa għandna kelliema oħra li jridu jidħlu fil-lista nitlobhom iżommu fil-qosor. Żewġ minuti, l-massimo. Grazzi, President. Jien nixtieq nsemmi u nfakkar il kulħadd kemm hija importanti għall Parlament Ewropew u għall kollegi kollha li jġildu kull forma ta' diskriminazzjoni, partikolarment dawk li għandhom x'jaqsmu mal-orjentazzjoni sesswali. Dak li qed nitkellmu dwaru llum hija abbozz ta' leġislazzjoni fil-Litwanja li qed wassal ħafna problemi, tant li l-Sinjura Grebuskajta għamlet vito, għamlet ukoll grupp ta' ħidma biex tistudja din il-kwistjoni u toħroġ b'emendi. Għalhekk jiena għandi fiduċja sħiħa fiha biex issolvi din il-problema u l-istat tal-Litwanja jkun jista' jsib tweġiba din il-problema ta' diskriminazzjoni bażi tal-orjentazzjoni sesswali. Grupp ta' nis ħarġu wkoll b'riżoluzzjoni u jiena sodisfatta li hemm riżoluzzjoni konġunta. Nittama li tintlaqa għada u tmur tajjeb il-saħħa intellettwali ta' tfal tagħna għandhom għandha tiġi imħarsa, iżda rridu niġġieldu wkoll diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali. Dimna dwar dan għal-bosta snin għandna charter, għandna drittijiet fundamentali u ġilidna biex din tidħol fis seħħ u mhux ħanoqogħdu ninjoraw l-affarijiet hawnhekk u nħallu l-affarijiet sejrin lixxi nirritnajt ngħid dawk il-kollegi li għamlu dawk l-isforzi kollha f'dawn l-aqsma u jiena naħseb li din hija ta' tħeġġix li wasalna din il-riżoluzzjoni konġunta u nittama li għaddi għadha fil-plenarja. Grazzi ħafna, nkellim li miss u l-Onorevoli Blinke Vujċita. Grazzi, Signora President. Jiena nifraħ l-Parlament tal-inizjattiva biex jitratta din il-kwistjoni tal-, -tal ta' din il-liġi. F'pajjiżi l-adozzjoni ta' din il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri għaddit mill-forzi tal-liġi. Hija taħasra li ma kienx hemm dibattitu fuq din l-adozzjoni u l-kompatibilità tagħha mal-liġi Ewropea u internazzjonali ma ġietx verifikata. Il-vuċi tal-NGOs differenti ma, ma ġewx mismuha u l-mira li nħarsu l-drittijiet ta' tfal ma ntlaħqux. Qed ikun hemm ċensura ta' din l-informazzjoni pubblika u qed wassal għal diskriminazzjoni ta' ċertu gruppi. Kien hemm vito wkoll kif smajna u Sinjura Gribos kajta għamlet ukoll grupp ta' ħidma biex ikun hemm leġiżlazzjoni ġdida fuq din il-kwistjoni. Jiena fiduċuża li jkun hemm rida politika biżejjed fil-Litwanja biex ittejjeb din il-leġiżlazzjoni u aħna tipprovaw napprovaw leġiżlazzjoni moderna f'dan il-qasam. Sitt snin ilu il-libera demokratiċi fil-Litwanja dow liġi li ma tipprojbixxi kwalinkwa diskriminazzjoni kontra l-età, l orientazzjoni sessuali, r-razza, it-twemmin jew l-oriġni etniku la bosta ta' liġi qed jiġi diskussa bħalissa fil-Kunsill. Il-Parlament u l-riżoluzzjoni tiegħu iħarreġ ħeġġeġ lill l-Litwanja biex ikun hemm salvagwardja tal-drittijiet fundamentali fir rigward il-Kostituzzjoni tal-Litwanja kif ukoll il-ħarsin tal-liġi internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Boskur tal-Minuta. Kommissarju, Komissarju, Ministru, President, palma għattu jina xukjata li jem parlament fl-Europa li mux bisset mux għat jiproponi dawn il-mizuri iżda għat jadottom. Din tmur kontra drittijiet tal-LGBT u jew koll teddida drittijiet ta' nies omosessuali madwar l-Ewropa. Et nagħtu l-impressjoni li għandhom ħamru iċom għall l-orientazzjoni tagħhom u għalhekk għandna nagħmlu ċara kemm jista' jkun lill-Parlament tal-Litwanja li diskriminazzjoni maħna maħniex favura fl-Ewropa u qatt ma nkunu favura dawn huma prinċipi li ma nistgħux immorru li lim minnhom u għalhekk nirringrazzja lill kummissarju li tmur saħan sitra u il-qorti tal-ġustizja Ewropea jekk din il-proposta eh, ta' rizoluzzjoni ma sirx liġi. Grazzi sanaddu għas-sessjoni KHDI u l-ewwel kellima hija l-onorevoli minn Semajla. President, kollegi, Litwanja adottat liġi li suppost għandha tħares il-protezzjoni tal-minuri kontra l-effett detrimentali tal-informazzjoni pubblika. Huwa ovvja li l-politika tal-familja u l-politika soċjali taqa' taħt kompetenza tal-Istati membri. Għal daqstant mhijiex l-ebda inizjattiva Ewropea tista' tikkritika għal dan il-pajjiż dik il-liġi ma tmur kontra l-ebda standards ta' drittijiet fundamentali u dan huwa l-każ jiena konvint li minnaħa l-oħra s-saħħaħ il-protezzjoni ta' tfal milli jkunu esposti għall informazzjoni jew stampi li il-ġenituri tagħhom jixtiequ jħarsuhom minnhom. Għalhekk b'mod konsistenti nixtieq li napplikaw il prinċipi ta' sussidjarjetà li ma, ma rajnix fil-kas tal-Irlanda fil-protokoll ta' trattat. Din ma taqax ta' kompetenza Ewropea. Grazzi. Il-kellim nimis. Is-sur palek għal-minuta. Grazzi, Senjura President, għall-ewwel darba fl-istorja tal-Parlament Ewropew f'din il-Kamra l-azzjoni tal-Parlament Litwan qed jiġi dibattut mhux f'kuntest favorevoli. L-awturi ta' din il-leġislazzjoni kellhom xewqat u intenzjonijiet li qed joħolqu liġi li mhix tajba għall-Ewropa tal-21 seklu. Nemmen li l-maġġoranza tal-Parlament Litwan kien konvint wisq fil-rigward kemm kien ġust u kemm kien oġġettiv. Jena naħseb li din id-diskussjoni flimkien mal-reazzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni hija sinjal importanti ħafna l-Litwanja u l leżislaturi tal-Litwanja. Ma rridux immorru lura l-Medju Evu iżda nimxu l-qoddim għabbażi tal-esperjenza u tradizzjoni tal-Stati membri u għalhekk dawn id-diskussjonijiet huma meħtieġa ma huma meħtieġ ukoll riżoluzzjoni. Grazzi. Per un minuto. Alla människor är födda lika. Grazie ħafna. Kulħadd jitwilet igwali u kulħadd għandhom id-drittijiet li ma jistgħux jiġu violati. Għal dik ir il parlament Ewropej għandu jitkellem forma ċara lil ċittadini Ewropej fl-Stati membri kollha minħabba li l-valuri essenzjali u bażiċi tal-Unjoni Ewropea huma bbażati fuq il-libertà u t-toleranza u mhux diskriminazzjoni nispera li li jkun hemm kommissarju fil-Kommissjoni l-ġdida li jkun responsabbli għal drittijiet fundamentali u l-drittijiet ta' bnedmin ġenerali. Llum rajna kemm hija ħaġa u l-wieħed eh, verament jiddispjaċih meta jara pajjiżi bħal Litwanja li għaddiet minn repressjoni u dittatorjat u s-sanda l-indipendenza u ddeċidiet madanakollu li ddaħħal dat tip ta' tip ta' liġi verament eh, degradevoli. Bażata fuq intolleranza. Kulħadd li dawk jirrispettaw il-prinċipi demokratiċi u l-għandhom sens l għandhom jikkondennaw din il-liġi. Għajja niftakru li mħabbajja l-aħjar dikbar valur. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Soroska minuta fl-2006 eh, Slovakia ġiet kondannata għax kienet eh, talbet ukoll li kunem libertà kuxjenza għal darboħra issa għanna liġi li qed tipprova tħares li tfal mill-seksualizzazzjoni tas soċjetà jiena nħoss li din il-laqgħa manipolazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li huwa test eh, li huwa vinkulanti. Din il-Kamra qed tinjora l-leġittimità ta' Parlament Ewropew. Din il-Kamra qed titlob ukoll li jkun hemm eh, dikjerazzjoni mill-Aġenzija ta' Dritti ta' Bini, ma dan kollha din l-Aġenzija ma nilabda dritt li tinvestiga leġislazzjoni nazzjonali. Il-mistoqsija tiegħi hija dell-landa u referendum forsi għat jasal zmin eh, fejġu kritikati dwar il-ġiet tagħhom li proteġu il-familja u l-ħajja. Jiena jiddispeċini li aħna f'din il-Kamra mhux qed nirrispettaw il-valuri eh, Ewropej eh, u tad diversità nazzjonali u kif ukoll id-drittijiet tal missirit u l-ommijiet li jedukaw it-tfal tagħhom. Grazzi. Grazzi. Naddu issa għal-Ministru biex tirrispondi, tirreagixxi għad-dibattitu. Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb li ħaġa ċara li eh, l-tlet istituzzjonijiet eh, jaraw ċar fuq dan suġġett. Ir-rispett għad drittijiet tal-bniedem, tolleranza l eh, inviabilità tal-individwu u kontra diskriminazzjoni. Eh, diskriminazzjoni bazata fuq eh, eh, l-orientazzjoni sessuali da huma elementi essenzjali tal-proġett Ewropew. L-Istati membri għandhom responsabilta biex jirrispettaw il-valuri u l-liġijiet li jeżistu fuq dawn il-kwestjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Il-Presidenzi jabħasba ħafna dwar din il-liġi Imma nafu li dan hija ħaġa li qatt tiġi li hemm dibattitu fuqha u hemm kritika wkoll fil lutwanja fuqha. Il-President Gribaskajta li kienet kommissarju u li hija informata tajjeb ħafna dwar il-valuri tal-Unjoni Ewropea i nifisa e, għada kemm għad inizjattiva u daw għal proċess biex tiġi riveduta din il-liġi biex biex tkun tista' taqbel ma' leġislazzjoni Ewropea. Jiena kuntent qed nisma' l-Kommissjoni e, dwar x'jista' jiġri Eh, jekk eh, il-liġi eh, titħol tiġi forzata fil-forma oriġinali. Grazzi ħafna, Ministru, issa naddu għal Kummissarju Barro. Jina għad bisih mal-konklużjoni ta' Senjura Ministru, sempliciment ixtaqt jina u koll nuri ta' meta l-grupp ta' ħidma li Senjura Grabowskajta waqfet, stabilixxiet, jgħin biex jevita liġi illi minn ċertu aspetti ma taqbilx mal-liġi Ewropea. Jiena nisħaq fuq punt. Fil-fatt aħna nibżgħu illi ċertu dispożizzjonijiet tal-liġi huma kontra direttivi fuq is-servizzi audiovisivi u fuq il-kummerċ elettroniku. Fil-fatt għanna ma, ma nix direttiva fuq id-dritt tal-familja, dik kompetenza tal-istati membri. Imma dak kollu li ntqal qabel matul id-diskussjoni juri illi hemm bżonn illi fuq livell nazzjonali l-affarijiet ridu jaraw naqra aktar bir-reqqa fuq dan l-affarijiet. Mod partikolar fil-Litwanja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, rezoluzzjoni, dibattitu sal-għalqna u l-votazzjoni s-sirada matul il-ħin allokat tal-votazzjoni.